Allas. Mela biex nalaq dan id-dibattitu ġew prezentati sitt mozzjonijiet, id-dibattitu issa huwa malu il-votazzjoni ħassir dal-waqt. Issa biex ngħaddu għal votazzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-Kambodja u Laos il-mozzjoni komuni minn seba mm, gruppi, emenda sitta, votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali. Kulħadd vota Il-votazzjoni hija magħluqa. Di għaddiet. Emenda seba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni jamaluqa. magħluqa. Mela, din għaddiet ukoll. Issa l-emenda 8, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Di għaddiet. Emenda numru wieħed dawk favur? Kontra? Di maddiċ. Emenda tnejn favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur? Kontra? Għan nagħmel verifika, ħjar għamil verifika elettronika, l-votazzjoni miftuħa. għali għab abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Na kaħt vota votazzjoni magħluqa ma diċ. Emenda erba, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Kaħt vota? Votazzjoni hija magħluqa. Ma diċ naqas. Nadu l-emenda 5. Votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Riżoluzzjoni kollha kemm fil-mod kif ġiet emendata, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. il ivota? Votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Sejpwis, mela, mozzjonijiet l-oħra ta' rizoluzzjoni ma eh, jaqaw. Issa naddu għal rizoluzzjonijiet fuq l-elezzjonijiet reċenti f'Bangladesh, emenda wieħed, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet? Għanna għamil verifika. Mela, votazzjoni għam miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Mela, għaddiet tekst oriġinali, dan jaqgħu xek. Iva. Mela paragrafu dissa, tekst oriġinali, żewġ partijiet dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tiri parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Riżoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Fl-ħarnet, ir-riżoluzzjonijiet fuq il- eh, iċċaqliet riċenti biex persuni LGBT jiġu kundannati. Eh, point of order. Għawek għaw problema fundamentali. Il-grupp tijaj i-prezenta tekst eh, alternativ eccellenti pal-rizoluzzjoni mhux involut fil-riżoluzzjoni konġunta, imma riżoluzzjoni tagħna ma ġietx ippreżentata fid-dokument li għandna u laqas ġiet tradotta u din hija ħaġa li qed tibda jisir il-ħin kollu. Meta jkun hawn riżoluzzjonijiet konġunti, e, għalfejn ħan għamlu dawn riżoluzzjonijiet konġunti jekk it-tekst oriġinali mhux qed tarawh. Jina wieħed mill-gruppi minoritarji li jixtiequ jagħmlu riżoluzzjoni. Il-plenarja trid tiddeċiedi jekk irdu jadottaw wieħed jew liħor. Għalek fil-ġejjini, jekk grupp ma jappoġġax tekst konġunt jena nitlob li t tekst oriġinali ta' dak il-grupp li ġviri jiġifieri dak il-grupp jaħseb li aħjar għandu jiġi tradott u li għandu jkun disponibli fil-files tagħna. Grazzi ħafna. Sur passu ħadna nota ta' dan. Naħseb fil-fatt għandek raġun fuq dak il-punt partikolari. Jiena naħseb li hekk għandna nagħmlu normali, ġifieri jekk hemm tekst li mhux appoġġat jew firmat mill-gruppi politiċi kollha, ir-riżoluzzjonijiet alternattivi għandhom jiġu trattati bl-aħjar mod. Nixtieq ngħid li s-sur Posselt maħax din l-opportunità biex jitlob għal dewmin fuq il-votazzjoni għalek aħna obbligati leħ, mela ħan votaw fuq il-tekst oriġinali. Sur Nira de Kaiser. Iva jena nxtiq najt li jienu kol xokjajt ruħi għal din dan il-naqis jena ma konċa nivota fuq il-rizoluzzjoni tal-PPE. Imma hemm suppost kienet l-affarijiet marru ħażin. Onorevoli De Kaiser, jekk inti interessat, eh, li l-PPE naħseb li jista' jagħmlu l-almu tagħhom biex itu kopja kemm jista' jkun malaj. Ejn votaw mela l-ewwel paragrafu tekst oriġinali, dok favur kontra. Għaddiet. Paragrafu 2, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Mm, naqra viċina ħer namlu verifika, votazzjoni hija miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 6 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Stess maġġoranza għaddiet. Paragrafu 10 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet ċu samlu verifika, Iva, mela ne? Mela, votazzjoni miftuħa fuq paragrafu 9. Kħat vota? Votazzjoni jemma luqa? Għaddit. Et nara mod ċar minna fuq. Tinsewx, jek toħorġu il-karta tal-votazzjoni qabel ma nalqu l-vot, eh, jtista' jkun ma toċ, irbeqgħod attenti. Mela paragrafu 10 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 11 dawk favur, kontra, astenzjonijiet u ukoll. Paragrafu 12 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Namlu verifika fuq paragrafu 12, votazzjoni hija miftuħa. Kħat vota? Il-votazzjoni hija maluqa u għaddit. Paragrafu 14, il-tekst oriġinali hemmhekk hemm emenda orali. Ma semmejtx min eh, prezenta. Sur Freda. Grazie ħafna, Sur President. Fil-paragrafu 14, aħna zidna l-Russja eh, zidna l-Russja bazzikament, għax konna missjajni għal-ewel. Għaw xie oġġezzjonijiet? Tajb, mela, paragrafu 14, tekst oriġinali, daw favur kontra, sanzjonijiet, għaddit. Mela, il-ċitazzjoni seba, daw favur kontra, assenzjonijiet, għaddit. Il-premessa B, tekst oriġinali, daw favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, sinjuri, dan il-mod għallaqna is-sessjoni tal-lum, ta' din il-ġimgħa fil-fatt, Nawguralkom il-vjaċċi tajjeb lura fi djarkom, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fi Brussell jew Strasburgu. In sessjoni għamaluqa.